ser nibdew bil um, serja tal-Kummissjoni dwar uh, koordinazzjoni ta' jnuna monetarja u rikonostruzzjoni tal-Ħajti. Ser uh, nitlob lil kummissarju Pibalks u uh, Sinjura Georgieva biex jedu postom u naddi l-kelma li Sinjura Georgieva. Grazzi ħafna. Nixtieq nuri l-apprezzament tiegħi lill membri onorevoli f'din il-Kamra ħabba l-fatt li qed tagħtu importanza kbira għal Ħajti. Qabel ma ngħaddi l-kelma li sur P Parks dwar rikostruzzjoni u l-iżvilupp nixtieq insemmi l-erba sfidi umanitarji għax-xhur li ġejjin u kif il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tindirizza. L-ewwel hemm il-kontinwazzjoni tal-assistenza umanitarja fir-rigward ta' għajnuna sanitarja, ikel u djar għal dawn il-persuni. Ħafna persuni, miljon ta' persuni f'Port-au-Prince qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Um, minħabba situazzjoni bħal per eżempju sigurtà, tneħħija tal-bini li waqa, etc. Illum hemm madwar 10 sa 30 elf persuna li qegħdin jgħixu f'dawn is-sitwazzjonijiet u issa minħabba li daqt ġej istaġun tal-urgani dawn iridu jitneħew jiġu evakwati minn dawn il-postijiet. Aħna qed nagħtu attenzjoni kbira dwar il relief stocks ħafna minnhom kienu spiċċaw għal kollox wara il-terremot u issa qed nerġgħu nofrom mill-ġdid biex ngħinu eh, u nagħtu servizz lil Ħajti. It-tieni huwa l-approċċ li aħna adottajna biex Nofru assistenza lil dawn in-nies biex bekk niprevjenu minn moviment, iktar movimenti tal-massa. Aħna nassikuraw li l-għajnuna tagħna tilħaq lil pajjiż kollu kemm hu mhux biss il-Port-au-Prince u Dan il-mod aħna kontribwixxejna biex innaqsu il-pressjonijiet li hemm fuq il-kapitali. Bl-istess raġuni aħna wkoll qed nieħdu approċċ partikolari li jitratta kemm ir-refuġjati minn ħajti kif ukoll il-loġistika biex nagħtu l-għajnuniet u wkoll prepositioning ta' relief stocks għal sitwazzjoni ta' dan it-tip. U aħna ovvjament mhux qed ninsew dan kollu fil-programm tal-Kupra tagħna. Tielet punt aħna qegħdin nassikuraw li koordinazzjoni ta' għajnuniet tirriżulta biex bekk aħna nkunu nistgħu nibnu fuq il-vantaġġi komparattivi ta' xulxin u aħna dejjem konna konsistenti, aħna kena vuċi b'saħħitha fil-koordinazzjoni umanitarja. Meta jiena mort ġewwa l-Ħajti l-impressjoni tiegħi kienet li iva aħna morna tajjeb fir rigward ta' protezzjoni ċivili mill-pajjiżi tagħna stess u permezz tax-xogħol tagħna. Ukoll Ir-raba punt, jiddu nassiguraw tranzizjoni għal rikostruzzjoni umanitarja u din naħdmu rib ma' sur pibas biex ikun hemm tranzizjoni iktar faċli meta jkun possibbli. Sina żewġ eżempji. Waħda qiegħda fis-settur tal-ikel. Aħna qed ninkoraġġixxu li jinxtraw jinxtara l-ikel mill-bdiewa, mill-ant il-bdiewa lokali biex bekk dawn ikunu jistaw jirkupraw Ukoll aħna qed nappoġġaw il-Cash for Work program biex bekk inkunu nistaw nejnu fl-irkupru ta' dan il-pajjiż. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas aħna qed nifukaw ħafna fuq ir-riżultati. L-Ewropa edha fuq qudiem net fir-rigward tal-għajnuniet u issa tkun fuq qudiem net fir-rigward ta' riżultati li twassal. Grazzi, sena dil-kelma lis-Sur Peoples. President, membri onorevoli, nixtieq nibda billi ngħid li l-Unjoni Ewropea tat wieħed punt mm, tnejn tlieta ħamsa biljun euro lil rikostruzzjoni tal-Ħajti. Aħna gburin ħafna bil-mod ta' kif għamilna dan għaliex dik kienet talba komuni u konsistiet mod partikolari minn pajjiżi bħal Franza, Spanja, ecc. Jina kontent ukoll li anka l-fatt li pajjiżi li ma tantx kellu relazzjonijiet mal-ħajti xorta ta' għajnunit. il-konferenza ta' New York kienet waħda pożittiva ħafna kienem ħafna stakeholders u kol ċertu membri kif ukoll NGOs fostom dawk Ewropej semmaw il-vuċi tagħhom hemmhekk kol kienem negozji Ewropej li waslu għal mekkanizmi interim għal koordinazzjoni taħt il-Prim Ministru Brenni u Bill Clinton u kol stakeholders oħrajn ġew inklużi f'dawn il-mekkanizmi. u importanti ħafna li aħna nikkonċentraw u nofru l-għajnuna tagħna malajk mistajkom. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri qegħdin jippreparaw eh, paper ġdid għal strateġija ġdida għal Ħajti u ser nippruvaw nejnu fil-bini ta' djar ġewwa l-Ħajti u, u ser nejnu wkoll Lil residenti Jiena sejjer il-ħajti din il-ġimgħa biex nkun nista nibda l-ewwel xogħlijiet ta' rikostruzzjoni fuq medda twila ta' żmien. Jiena ser niffirma ħames ftehimiet finanzjarji li jammontaw għal iktar minn 200 miljun euro. Ser inkomplu kol fuq ċertu proġetti li ġabdejna, per eżempju fuq ċertu toroq per eżempju li tiġi wkoll mibnija appoġġ mill-gvern tem. Irridu wkoll ninfurzaw il-kapaċitijiet tal-gvern u wkoll il- u kol se ninawgura skola ġewwa Mirabella aħna qed nifukaw ħafna fuq l-edukazzjoni. Aħna ukoll qed inħabru iktar appoġġ budġetarju. Dan l-appoġġ u appoġġ importanti ħafna li qed natuh u nofruh u nafu u aħna diġà morna f'dan il-pajjiż f'dan il-pajjiż biex nkunu nafu u x'għadna nofru. Jiena ser ninforma lil parlament Ewropew fuq il-progress tal-Ħajiti fuq il-kostruzzjoni tal-Ħajiti. Fl-istess jien nixtieq ninfasizza li mhuwiex biss jiena iżda l-kulleġġ kollu Sinjura Kristalina kif ukoll il-Baronessa Ashton kif ukoll kollegi oħrajn tiegħi li qegħdin eh, imorru fil-post biex jgħinu fil-rekostruzzjoni bħal pereżempju Michel Barnier. Għaldaqstant mhux biss il-Kummissarju responsabbli qed jgħin f'din is-sitwazzjoni iżda l-kulleġġ kollu. Irridu naraw ukoll u niddiskutu kif nistgħu nofru assistenza aħjar u għajnuna mill-komunità internazzjonali hija importanti biex aħna rridu nkunu effettivi kemm jista' jkun u diġà aħna spjegajna xi mezzi ta' kif nistgħu niksbu dan hemm responsabilità kbira fost l-awtoritajiet u n-nies tal-Ħajti Hemm żewġ aspetti partikolari huma importanti. Mill-lat soċjali l-gvern għandu jiġi inkoraġġit biex ikollu kuntat mill-qrib ħafna fir-rigward ta' soċjetà ċivili kollha kemm hi biex jibnu biex jibni konsens ġenerali u jibda pjan ta' żvilupp u jippromovi l-istabilità li hija neċessarja ħafna l-implementazzjoni. Mill-lat ekonomiku, il-qafas makroekonomiku ekonomiku prezentat fl-Ewropa għandu jkun iktar rigorus u għandu jiġbor fih iktar miri lejn tkabbir u impjegi u għal iktar ugwaljanza. Grazie ħafna. I thank you, Commissioner. Now we have speakers for our politics. Grazzi ħafna, issa ser naddu għal kellima fisem il-gruppi politiċi tagħna ser nibda bis-sur Mitchell għandek żewġ minuti fisem il-PPA. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja il-żewġ kummissarji. Hemm tliet punti li nixtieq qajjem l-ewwel u dwar il-metodu u l-miżuri li ser jintużaw biex nimmiżuraw rikostruzzjoni il-bżonijiet ta' rikostruzzjoni għal Ħajti. It-tieni punt huwa li rridu nassiguraw li l-impenn penji tagħna jintlaħqu u wkoll dwar il-vulnerabilità ta' dawn il-persuni li qegħdin jgħixu f'dawn f'dawn id-djar mibnija wara li wara li kien hemm il-terremot. Jiena riċentament għamilt snedija tal-bank għal dokument tal-bank dini u spiegajt kif ir-rikostruzzjoni għandha ssir. U għamiltu dan għamiltu f'manwal għanna ser nużaw dan il-manual, jew se nużaw miżuri simili biex nassiguraw li l-isforz ta' rikostruzzjoni ġewwa l-Ħajiti qed isir b'mod professjonali. Il-Bank Dini għamel xogħol eċċellenti hawnhekk. Ir-rapport hija l-ambaxxatur tal ħajti kien hemmhekk ukoll meta dan il-manwal ġie mniet. Jiena Kont kontent dak li qal il-Kummissarju li inataw 200 miljun euro uniet. Pero aħna ser vera inwasslu l-impenji tagħna u il-wediet tagħna li tajna lil dan il-pajjiż pajjiż li huwa dipendenti ħafna fuq l-għajnuniet tagħna. Aħna irridu mhux biss nanalizzaw il-ħsara li saret imma għaliex saret daqshekk sara. Nies li ma kellhomx djar kienu qegħdin jgħixu pereżempju uh, ftit ta' tinet pereżempju jew inkella viċin tal-muntanji taħt xi muntanja għaliex ma kellhomx proprjetà, ma kellhomx drittijiet tal-proprjetà. U kieku huma jkollhom dritt tal-proprjetà huma jinvestu, jinvestu biex bekk ikollhom dar fejn joqogħdu. Għal daqstan nitlobkom biex tikkonsidraw dan il-fattur. Għal darbohra nirringrazzja l-President u li żewġ kummissarji ta' prezentazzjoni tagħha. Grazzi ħafna Sur Mitchell, issa ngħaddu għas-Sinjura Kretu fissem il-SND. Minuta u nafsek joġbak. Iżat, kum għaw ħafna, President, situazzjoni miħiex xejn stabli kif qalet is-Sinjura Georgieva u kif qal is-Sur Pibalks. L-istess intqal mill-ħaddiema umanitarji li qegħdin fil-post u li qed jagħtu għajnuna umanitarja. Aħna qed nistennew li eh, sitwazzjoni issir iktar annormal. normal però rridu niffukaw iktar fuq il-ħajja ta' kuljum ta' dawn il-persuni, però din hija xi ħaġa importanti għaliex l-istaġun tax xita issa qed joqrob u l-infrastruttura għat-trasport tista' twassal għal keos kbir. Rikostruzzjoni għada kemm bdiet kif diġà intqal huwa ovvju li problemi ġodda ser jonqalaw u dawn ser ikunu relatati mal-infrastrutturi u l-assigurar ta' djar xir għaw deċenti għal popolazzjoni. Rridu nassiguraw li tal-inqas ikun hemm djar deċenti għal dawn il-persuni. Rridu kol eh, il-workforce ħaddiema u ħaddiema kwalifikati. Dawk li orfni u tfal li tilfu l-ġenituri tagħhom għadin f'sitwazzjoni fraġli ħafna u allura rridu natu attenzjoni ikbar lil dan l-aspett umanitarju u lil kriżi ġewwa l-Ħajti għaliex kien hemm problemi bi traffikar ta' tfal u wkoll abbużi fl-adozzjonijiet. Jiena grat li l-Ħajti għada ta' priorità għal kummissjoni u nispera li u nista' nassigurakom li dan huwa l-istess għal Kumitat tal-Iżvilupp. Isur Grogens, għal żewġ minuti. Sir President Fajti, huwa importanti li nżommu lajnuna umanitarja u xaktarx interventi oħra turġenza minħabba li qed joqrob l-istaġun tal-uragani. Rridu naraw li kun hemm għajnuna soda f'kantitajiet suffiċenti dawn miżuri huma aktar importanti minħabba li minn naħa l-oħra rekostruzzjoni tal-bini meqruti iħu u minn naħa l-oħra nistaw nistennew l-ar minħabba li l-ħajiti u esposta l-uragani. Li nipposponu aktar il-qoddim il-rekostruzzjoni muħaj servi għal xejn. Ridu namlu kollox daqal l-aspet umanitarju biex ma jkunx hemm imwiet għal xejn, rekostruzzjoni biex nejnu għamela jiġu għal ħajja normali u l-irkupru tal-ekonomija li hija importanti biex jiġu ġenerati riżorsi b'mod sostenibbli u biex nerġgħu insaħħu l-kapaċità budġetarji ta' ħajiti f'qasir żmien qasir żmien u anke ikun hemm impenn għal deċentralizzazzjoni l-konferenza tad donaturi li saret fis sedja tal-ġnus mawdu 30 ta' Marzu li għadha kienet suċċess. Issa minn din il-konferenza meta nkunu nsejna kollox Barra l-interventi um-, umanitarji, l-ewwel net ħarġet il ħtieġa li eh, l-ekonomija terġa' tirkupra direttur tal-IMF sejjaħ eh, għal din il-ħaġa u għal li ikun hemm kapaċità ta' tkabbir ta' 8% fil-ħames snin li ġejjin. It-tieni net l-irkupru tas-settur tal-bidja ser terġa' ssir priorità ekonomika llum il-Ħajti għandha bżonn il-filmija ta' tħur l-esportazzjoni tagħha biex tiffinanzja l-importazzjoni tal-prodotti tal-bidja. Idu nfakru li fl-imoddi Ħajti kalla perjodi ta' autosufficienza fl-ikel. Tilet net, fuq il-kriterji tal-pertinenza, effiċenza u effettività u sostenibilità li wieħed irid jevalwa l-iżvilupp ta' ħajti rabanezza biex l-iżvilupp ikun wieħed dejjimi huwa importanti illi dan ikun fidejn il-persuni tal-Ħajiti. Ħames punt, il-terremot ta' Ħajiti qed juri għal darboħra li hemm bżonn illi ikun hemm miżuri ta' għajnuna umanitarja li daħlu malaj illi jaraw illi l-kapaċitajiet ta' għajnuna materjali u kif ukoll ta' għajnuna umani jingħaqdu flimkien mill-istati membri kollha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 u fissem il-koordinatur tagħna s-sur Tiva jiena nixtieq ngħid li l lajnuna preżenti tagħna li qed li l Ħajti tliet darbiet iktar minn dak li kien qed jistenna l gvern tal-Ħajti qed nitkellmu dwar 11.5 biljun U huwa tajjeb li ngħidu li fis-sentejn li ġejjin inqas minn 4 biljuni ser jiġi jiġu offruti mill-Gvern Amerikan. L-infrastruttura hija mira ewlenija għal lajnuna kif qal il-kollega tiegħi s-Sur Diva. Il-Gvern tal-Ħajti huwa dajjef hemm kull tip ta' elit emmek u importanti allura li l-Unjoni Ewropea u donaturi oħrajn joqogħdu attenti fejn qed imorru l-għajnuniet tagħhom. Sur Loerak, grazzi ħafna Sur President, grazzi l-Sur Sinjura Kommissarju. Aħna rridu naraw li l-wediet ta' donazzjonijiet fil-konferenza ta' donaturi issa jissarfu f'ammonti reali u li jaslu kol realment fejn għandhom jaslu. Ovvjament jiena ma nemminx li dawn ser ikunu biżejjed biex wieħed jibni b'mod sostenibbli l-ħajti dan il-poplu li tant għandna xintuħ Iċ-ċittadini Ewropej ukoll kienu ġenerużi ħafna fis-solidarjetà li wrew imma b'xorta ħażin ir-riskju jeżisti li aħna ninsew jew inkella li nnessu t traċedija illi ħutna fil-ħajti qed jgħixu minna. Meta kif qed tajdu intom e, hemm urġenza jista' jkun hemm ċikluni oħrajn illi jistgħu jixtu għallar il-għajxin, urġenza fil-bini ta' djar u starijiet u skejjel u da meta il-gvern tal-ħajti qed ukoll jevakwat ċertu kampijiet urġenza biex wieħed jistabilixxi s-saħħa u anke biex niżviluppaw proġett agrikolu sostenibbli ġdid sabiex ħajti kollha sigurtà fl-iken. Koordinazzjoni kollha tal-għajnuna internazzjonali għandha timira li jkun hemm aċċess mill-poplu tal-ħajti għadġittijiet fundamentali, per eżempju għalfejn e, is-swieq pubbliċi kollha ta' rekostruzzjoni għalfejn ma nixħajdu li dawnhom ikunu kondizjonati għal dawn id-drittijiet u jkun hemm klawżola fuq l-akkomodazzjoni, l-impjiegi u s-saħħa mhux ser jkun hemm koordinazzjoni tajba tal-għajnuna u rikostruzzjoni mingħajr ma nibbażaw fuq il-poplu fuq innifsu u l-NGOs, l-għadiet tal bdiwa u l-unions. Rridu nħedġ biex ikun hemm proġett ġdid tal-Ħajdi biex jeskludi l-esklużjoni, l-faqar, l dependenza u d-dominanza ekonomika u politika. Qatt ma rridu ninsew illi il-ġens ta' Ħajti spiċċa fejn spiċċa mux biss minħabba il-terremot, imma minħabba s-ser ta' ta' pajizi u allura aħna għanna id-dmir li nħarsu eh, dan din is-sovranità ta' dan il-poplu tal-Ħajti. Dank u wel, meneer de voorzitter. Na de ramp is in korte tijd een assessment. Grazie, president. Fid-dal ta' dan id-diżastru sar assessjar ta' kemm kien hemm bżonn għajnuniet u x'kienu l-prijoritajiet. Però ftit eh, biss eh, informazzjoni mill-esperti lokali waslitilna l-awtoritajiet u l-assoċjazzjonijiet preżenti ġewwa l-Ħajti għandhom ikunu involuti fl-isforz ta' rikostruzzjoni għaliex aħna aħna l-Ewropej rridu naħdmu mal-esperti tal-post, l-esperti lokali ġewwa l-Ħajti u aħna rridu naraw kif ser nikkrew xogħlijiet ġewwa l-Ħajti. L-inizjattivi huma tajbin u l-agrikoltura hija waħda mill-prioritajiet għaliex din saret ħafna ħsara mill-terremot. Ħafna mill-ħsat inqeret u kwantità kbira ta' prodotti agrikoli kellhom jiġu importati. Jiena kuntent li l-Kummissjoni għandha dawn l-idejat. Riċentament kien hemm rapport sieħ fuq is-sitwazzjoni fil-Ħajti fil-kazzetta Ġermaniża u din kienet titratta il-housing ġewwa eh, l-Ħajti. Sur Mauro, grazzi Sur President, grazzi ukoll lil kummissarji diġa sar ħafna ovvjament, però ma nistawx nifqgħu hemm program fuq medda twila ta' żmien jew inkella permanenti ser ikun neċessarju minħabba sitwazzjoni gravi ġewwa l-Ħajti. Il-perjodu l-iktar gravi għadu maħdiex u għatem nies għadhom qed imutu bil-ġuħ. Eluf ta' nies għad mandomx saqaf fuq rasom u taqt ser jibda l-istaġun tal-urugani u tax-xita. Dak li nistaw namlu huwa kif qal il-koordinatur huwa iktar koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u relazzjonijiet aħjar mal-gvernijiet u NGOs mod partikolari ma' dawk li qegħdin hemmhekk fil-post biex bekk ikun jistgħu jinvolvu lil persuni tal-ħajti u dawn il-persuni ħossom iktar responsabbli. Aħna l-koll għandna nkunu konxi li aħna irridu najnu lil persuni tal-ħajti jifmu aħjar li aħna rridu natu valur għal ħajja tagħhom u rridu għam iktar tama fis din is-sitwazzjoni daqshekk kera ta' wara it-terremot. Sur Guerrero Salom. Grazzi ħafna, Komissarju. Jiena l ewwel nixtieq eh, nagħti l-kondaljanzi tiegħi lil familji u lil ħbieb ta' dawk l-erba' Spanjoli, soldati Spanjoli li mietu fil-ħajti l-ġimgħa l-oħra. ma kienu uffiċjali tal-Armata Spanjola u kienu qegħdin jaħdmu emmek bħala solidarjetà internazzjonali u dan seħ waqt li il- um, meta l-helikopter uh, uh, waqa. Minajr sigurtà huwa diffiċli li inżommu indipendenza u neutralità fl-għajnuna umanitarja tagħna. Aħna allura jidu napprezzaw ix-xogħol tal-forzi armati ta' ħafna mill-pajjiżi tagħna. President, Kummissarju, il-Ħajti turina li il-faqar twassal għal ħafna iktar Eh, sara, ħafna iktar sara milli tkun ġa saret mid diżastri naturali. U mbagħad eh, djufija tal-gvern tista' wkoll twassal għal inqas response. Il-faqar u gvern dajef eh, huma s-sitwazzjoni ġewwa il-Ħajti. Allura apparti mir-rikostruzzjoni hemmhekk irid wkoll nappoġġaw l-abilità tal-gvern għaliex bekk biss inkunu nistgħu nilħu l-anijiet tagħna li fassalna għal Ħajti. Kif edna fil-New York għandha tkun il-Ħajti li għandha tkompli tgħin għall parteċipazzjoni f'dan il-pajjiż Grazzi. Grazzi Sur Michel għal minuta għal nofs. L-ewwel net nixtieq nifraħ li żewġ kummissarji responsabbli minn dawn l-affarijiet għall interventi tagħhom u tħassib permanenti tagħhom li jkunu reattivi allura nixtieq ngħidilkom proset. terremot ta' Ħajti wassal biex ikun hemm solidarjetà fuq skala kbira u ġustifikat nixtieq nuri l-apprezzament tal kuraġġ li wrew il-poplu tal-Ħajti, donaturi minn madwar id-dinja l-NGO su kull minn tal-għajnuna id strutturali u istituzzjonali tal-Ħajti nafuwa u dan il-katastrofi eh, kixef id-daqs drammatiku tagħhom fil-laqa ta' donaturi fi New York kien hemm qbil li jkun hemm għajnuna għall-iżvilupp u rikostruzzjoni hemm pjan sabiex il-poplu tal-Ħajti kollu fiduċja wkoll jibnu fiduċja fl-istituzzjonijiet tagħhom. Ovvjament ikun hemm koordinazzjoni u jkun hemm kwalità għajnuna kif qal il-President eh, Preval qal li rridu noħol u komitat intermedjarju rekostruzzjoni tal-Ħajti u li kun eh, fond minn ta' donaturi li nibnu aħjar ifisser koll li nsaħħu l-gvernanza b'istituzzjoni bbażati fuq il-prevalenza tal-liġi u fl-istat ta' dritt u anke naraw illi ikunem rikostruzzjoni kif suppost nittama li il kommissari jintom eh, ħatimxu fuq dawn il-linji gwida li ma jabdu dubju ovvjament il ħatimxu fuqhom. Grazzi. Grazzi ħafna il-sinjura Strifler issa għanda minuta. Eh, iva, Sur President, il Kommissarju, f'dan il-waqt Nijiet ta' eluf ta' persuni għadhom qed jgħixu f'kampijiet li saru temporani u hemm issa lura galli qiegħed jaqreb allura hemm urġenza u issa hemm ħafna atturi eh, internazzjonali fuq il-post. U m'hemmx istituzzjoni statali u allura l-mezzi kollha jridu jiddaħlu biex ikun hemm koordinazzjoni tal-għajnuna taħt it-tmexxija tal-ġus mawda sabiex l-għajnuna tingħata b'mod koerenti u b'mod effettiv. Jiena mort New York fil-Konferenza Internazzjonali tad Donaturi fil-31 ta' Marzu li għadda u jiena kont kontenta bil-kontribut tal-Unjoni Ewropea ta' 1.3 biljun euro rekostruzzjoni ta' Haiti għat tliet snin li ġejjin. Għall-ewwel darba l-Unjoni Ewropea tkellmet bleħen wieħed Saħħa tas Sinjura Ashton, ovvjament, għajnuna sostanzjali ġiet imweda mill-komunità internazzjonali imma diffikultajiet issa qed jibbażaw għan fuq l-użu ta' dawn il-fondi u l-għazliet u l-mezzi ta' organi biex titwettaq lajnuna. Nafu li l-attura u li ta' dir rikostruzzjoni għanda tkun il-popolazzjoni tal-ħajti nifissa settur tal-bidja għandu jkun ta' priorita ġun saħu l-kapacità ta' produzzjoni agrikola ta' dan il-pajis. Parlament Ewropew ser isegwi mill-qrib il-proċess ta' rikostruzzjoni u l-użu ta' dawn il-fondi tiegħu U rrit infakkar kemm hu importanti li fl-aħħar nasbu fuq il-ħolqien ta' forza ta' protezzjoni ċivili li għatant mistennija. Grazzi. Merci. Grazzi ħafna is-sur Arzenis u għandu minuta. Grazzi ħafna, Senjura Pres Sur President, Komissarji, Senjur il-Krizi Umanitarja f'Haiti tisħaf u l problemi tal-mekkanizmi li aħna fl europa biex inwieġbu għal dawn il-kriżijiet umanitarji fuq livell internazzjonali m'għandniex mekkaniżmi finanzjarji u għad m'għandniex linji budġetarji jkunu dedikati fil-budget Ewropew biex tingħata għajnuna finanzjarja dan il-pajjiżi terzi. Din għajnuna li l-ħajti ingħatat minn pajjiżi Ewropej individwali koordinati mill-Unjoni Ewropea ma l-għajnuna trittinata direttament anke jekk ġimgħa wara Lejru tkun għada ma laħqitx il-poplu eh, li ikun eh, intlaqat Ir-riżorsi Ewropej dina ta' mod effettiv. Il-irda fil-ħajti saret minn terremoti ma' kriżijiet oħra jistgħu jinħolqu minn kondizjonijiet ta' temp estremi bħal per eżempju tifuni ehm, mal-temp tropikali, arar u nixfiet. it temp imbagħad jara wkoll is-sitwazzjoni ix-xita l-ar. Aħna eh, nafu li hemm il-bidla fil-klima li huwa fenomenu li għaddej kullimkien imma l-pajjiżi eh, li qegħdin jiżviluppaw qegħdin ibatu l-aktar u l-kunu pajjiżi foqra li jħabtu wiċċhom mal-konsegwenzi. U allura għandna dan id-dej li dawn il-pajjiżi vulnerabbli rridu nitalmu mill-djufijiet tagħna biex inwiġbu għal din il-kriżi fil-Ħajti. Ħalli nwiġbu aħjar għal responsabiltajiet tagħna tal-ġejjieni. Is-Sinjura Omen Ruiten, grazzi wara din it-traġedja fil-Ħajti. Issa rridu nħarsu l-qoddim kif għat inti stet il-konferenza ta' donaturi fi New York 15 ilu. ħarġet b'7 biljun euro, għal-menu dawn huma imweda għal rikostruzzjoni. L-Unjoni Ewropea ta' 1.7 biljun. Issa l-mistoqsijiet jgħja din kif din lajnuna ħansarfuha f'rikostruzzjoni stabbli u dejjima f'dan il-pajjiż. Ovvjament dawn huma affarijiet li ħajjieħdu żmien. Allura l-mistoqsija tiegħi kif kont qed ngħid i kif intom ħat evalwaw il-pjan tal-kupru tal-gvern tal-ħajtu kif tistgħu tiżguraw illi dawn il-fondi mweda issa jintużaw mod effettiv. kemm biex nindirizzaw il-bżonnijiet eh, immedjati u dawk fit-tul tal-poplu tal-ħajti. Kif nistgħu niżguraw illi il-1.3 miljon ruħ li huma bla saqam fuq rashom insibulhom akkomodazzjoni kif l-infrastruttura tista' terġa' tinbena fuq medda medja ta' żmien anke fit-tul din hija ħaġa importanti mhux bissa l-popolazzjoni li ġiet milquta direttament. Ma l-aspetti oħra, jxek ix-xogħol li kif s-sirku kif suppost, dan jiżgura wkoll l istabilita politika tal-ħajtiex. Palissa dan huwa stat dajjef ħafna nis eh, forsi ku qed idrilom illi lajnuna qed tispiċċa fejn m'għandix tispiċċa. Imma rridu niżguraw ukoll li l-politika timbidala għall-aħjar u li l-politika tal-gvern tal-Ħajti titjieb. Fraħarnet, hemm komitat intermedjarju fuq rikostruzzjoni tal-ħajti meċi minn Clinton. Allura nishtiq nistaqsi kif intom taraw li kunem eh, kontribut f'dan il-komitat? Sur Kazmarek issa. Sur President, nishtiq nirringrazzja l sinjura Strifler tal-li għajmed din il-kustjoni. U tal-li edita fuq l-agenda nishtiq nirringrazzja l-komissarji, għall istqarijiet li jagħmlu. Ħafna minn dak li jedna l mozzjoni ta' rezoluzzjoni tagħna tafrar fuq il-Ħajti kien bażat fuq affarijiet sodi u jista' jservi wkoll biex nibnu l-azzjoni tagħna. Rridu ngħinu lin-nies biex jindirizzaw il-bżonijiet l-aktar immedjati tagħhom palma qalt il-Kummissarju Gorgeva. Din tkun l-ewwel fażi, mbagħad hemm it-tieni fażi li nibnu għattulu u dan jeħtieġ li jkun hemm evalwazzjoni tal-bżonnijiet. U moċċar il-proċess irid ikun fidejn il-poplu l-awtoritajiet tal-Ħajti u jiena kontent li l-Kummissarji qed jarfu dan l aspett ukoll. It-tielet kwistjoni fuq najdu niddeċidu aħna x'nistgħu nagħmlu biex lajnuna li nagħtu tkun koordinata kemm jista' jkun. U kuntent li l-Kummissar tagħtu fuq din il-ħaġa s-Sur Ġwan. Sur President, l-Ewropa tat miljuni ta' euro żmien, ikel, soldati, kollu xu tajjeb dan imma sintku ta' Port-au-Prince, Jovis Jozan, uża l-kelma katastrofi mhux biex jitkellem fuq il-konsekwenzi ta' terremoti ma biex jitkellem fuq id-diżorganizzazzjoni sħiħa tax-xogħol umanitarju li ġi wara din hija l mistoqsija li nagħmlu kif nistgħu naraw li ma dam jerġax isir din id-diżorganizzazzjoni li swit ħafna lil Ħajti. Fuq din il-kwissjoni sur President, Sinjuri Kommissari, hemm tweġiba nafu għal-koll, is-semmiet hawnhekk din i li tinħoloq Forza Ewropea ta' Sigurtà Ċivili u nerġa' nagħmlilkom din il-mistoqsija meta l-Kummissjoni fl-aħħar id-deċidi li tipproponi l parlament preċiżament il-ħolqien ta' forza bħal din il-mezzi ta' tmexxija tagħha. Wieħed jista' jagħmel din il-ħaġa jista' jwettaqa' malajr, qabel ma jkun hemm il-katastrofu li jmiss. Allura nixtieq naf meta u kif ser titwettaq din il-koordinazzjoni. Grazzi ħafna sur Silvestri Salminuta, Iva Ziz kollegi, jiena kuntent illi nara il suċċessi tal-pajjiżi donaturi u ħafna rizorsi li ħarġu minnhom ħarġu riżultati eċċellenti kwistjoni sa mhux li krem rekonstruzzjoni, ma rekonstruzzjoni aħjar, ħajti trid tispiċċa issa aħjar milli kienet qabel. Irti kollha infrastruttura aħjar milli kien hemm qabel it-terremot. Ma nistgħux nimmaġinaw illi eh, l-ħajti tispiċċa fil-kondizjonijiet soċjoekonomiċi li kellha qabel. Ovvjament se jkun hemm bżonn il-flejjes biex dan kollu jinkiseb, imma ukoll il-rizorsi konsiderevoli li nataw minn donaturi Ewropej u internazzjonali magħhom irid ikun hemm pjanar fit-tul u koordinazzjoni qawwija. U dan huwa din hija raġuni għalfejn id-dawmi li kien hemm fil-bidu fil bidu mir rappreżentant estern eh, tal-Unjoni Ewropea. Issa fatejna li jom l-istituzzjonijiet meċin aħjar u nittama li dan l-impenn il-ġdid jitkompla famla ta' pjan fit-tul ħalli l-istituzzjonijiet tagħna l-sforzi tagħhom joħroġ frott minnhom. Issa għandna l-proċedura KHDI u qed nara lis sinjura Zarborska li qiegħda titlob sabiex titkellem. Grazzi ħafna Sur President, Kummissarji. it terremot ta' Ħajti Eżat wara inatat għajnuna umanitarja internazzjonali. Barra il-truppi tal-Istati Uniti u Kanadizi kienem lajnuna u kol mis-Slovakki illi taw għajnuna taħħom u kif ukoll l-ordni tal-kavallieri. B'xorti ħażina L-Ewropa ħaddita bil-mod biex tgħin, mod partikolari floti ta' ikel, ilma u il-fuel. Fil-fatt, xuħut mit-timijiet ta' salvataġġ li ntbatu ma tantx kienu imħarġa kif suppost. Allura, jiena nagħmel seħħa lill awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri u fl-Unjoni Ewropea sabiex iwaqfu grupp konġunt li ikun jista jintervjeni fi kriżijiet għamna bżon taħriġ aħjar planuna umanitarju tkun hemm tamir li jkun dejjem disponibbli biex meta jkun hemm diżastru naturali nkunu nistgħu nintervjenu. Grazzi ħafna Franċiska Kella. Grazzi ħafna u grazzi lill komissarja għal preżentazzjonijiet u l-isforzi kollha li qed tiddedikaw għal dan il-każ ta' għata huwa tajjeb li nifukaw fuq il-gżira kollha anke jekk jiena kritika mal-approċċ l unjoni Ewropea, naqbel mal la tal kontifuka fuq il-gżira kollha kemm U marġux ninsew l-impenji ġejjin ġużommu mal- Gwediet li għedin jisiru jek naraw li l-istati membri mux ħajżommu mal-miri taħħom u l-wediet ta' 0.7% jirdu nizguraw li huma jimxu ma' dawn il-pjanijiet jirdu nizguraw u koll illi aħna il-progress tagħna li qed nagħmlu f'Ħajti ma xejnux bil-linji oħra ta' politika tal-Unjoni Ewropea li jżommu l-progress milli jiġri f'Ħajti u oħrajn. Mek nżommu ma' korenza ta' politika. Ħalli mhux l-ewwel nirnexu f'Ħajti imbagħad il-progress kollu jixteħet lura jew jista' fisċe minħabba politika oħra li tkun taħsara. Grazzi u nawgurakom kull suċċess. Grazzi ħafna Sinjura Jetemaki. Sur President, l-Unjoni Ewropea għenet l ħajtu jħagġa ħaġa tajba din. Imma dan id-dazastru naħseb wara moċċar kemm l-Unjoni Ewropea għandha bżonn mod urġenti timijiet ta' assistenza umanitarja rridu ntejbu lajnuna ta' protezzjoni ċivili. Mux bizzejt li tajt isman li dar flus għal din il-problema. L-Unjoni Ewropea titwieġeb malajra dar dawn is-sitwazzjonijiet ta' kriżi, trid tkun tista' tibgħat in-nies meħtieġa fil-post u li tgħin in-nies minnu fihom mhux wara xi perjodu twil li jkun għadda għajnuna ta' wara hija importanti, ma l-għajnuna li tingħata minnu fih dik hija daqstant ieħor importanti u l-Unjoni Ewropea s'issa tidher li mhix qiegħda kapaċi li toffri din l-għajnuna. Allura għandna bżonn dawn il-forzi ta' għajnuna rapida. Xatur xi jitkellem ma' ħadd allura ngħaddu għas-Sinjura Gorgeva biex tiġbor id-diskussjoni li għedna fi ftit punti u twieġeb għal xi punti li tqajmu. Grazzi, jien ukoll nixtieq nagħti l-opportunità lis sur Pibalgs biex iwieġeb xi wħud mid-domandi dwar ir-rikostruzzjoni. Dan id-dibattitu kien utli ħafna u ħedġiġna l-koll. Jiena nixtieq qabel nwieġeb il-domandi nissiħab ma' Sur Guerrero biex nesprimi l-kondoljanzi għal dawk is-soldati li mietu, dawk kollha li mietu fil-traġedja li seħħet u anke fl-isforzi ta' issa f'Ħajti. Nixtieq nibda bil-kustjoni ta' politika kif l-Unjoni Ewropea tista' tejjeb il-kapaċitajiet ta' tweġiba tagħha f'każijiet ta' kriżi. Il-kolleg il-kollega tiegħi Barnier jiddispjaċini ma kienx qiegħed hawn għaliex għamel xogħol siwi ħafna fis-26 ta' Marzu fil-Kumitat tal-Iżvilupp stajna niddiskutu aħjar dan il-programm li jinkludi għall-2010 il-tisħiħ tal-kapaċitajiet Ewropej fuq dan is-suġġett u jiena nista' nassiguralkom li dinja priorità li għat-tim tagħna. Il-kol ħanaħdmu mill-qrib mal-Istati membri mal-Parlament biex noħorġu bis-soluzzjoni li ttejjeb il-kapaċità tagħna li wieġbu f'każijiet ta' diżastri u hemm loġika sempliċi wara dan. Fi żmien meta l-intensità u l-frekwenza ta' diżastri qiegħda tiżdied u l-budgets ta' pajjiżna tal-pajjiżi tagħna ħajkunu stretta ħafna snin li ġejjin m'hemm l-ebda mod għar li nsaħħu l-koordinazzjoni Ewropea fil-tiswir ta' bażi li nistgħu nużaw f'każijiet ta' eh, kemm nagħmlu impatt tajjeb u fir-rigward l-ispejjeż u biex niksbu fl-aħħar mill-aħħar riżultati. Għanna l-ewwel żjara fuq il-post u naf li din ħatkun priorità għolja għal tim tagħna fix-xogħol ġejjin. Issa nixtieq wieġeb erba' mistoqsijiet. L-ewwel fuq il-mistoqsija marbuta mal tweġiba flimkien mal-prioritajiet ta' rikostruzzjonijiet fuq meta twila ta' żmien. Din hija xi importanti ħafna tas sewwa għaliex jekk nres u rikostruzzjoni li lin mill-appoġġ għal nies u nagħmluh malajr nkun qed nissugraw traġedja kbira u għalhekk irridu nitrattaw dawn l-affarijiet fejn il-gvern ta' Ħajti issuġġerixxa li mmorru lin mill-provista tal-ikel għal flejes skont ix-xogħol u din ma nixtuqwix iżda ma nistgħux nagħmlu l-affarijiet kollox daqqa. Din hija xi ħaġa li rridu nħarsu lejha bir-reqqa. Fir-rigward is-sigurtà tal-ikel, Il-politika ġdida tagħna fih dan l-Unjoni Ewropea hija waħda progressiva ħafna għaliex tiffoka fuq sitwazzjoni indaqs inkluż l-akwist inda ġust għal lajnuna u għallikel fejn jista' jkun kemm jista' jkun li jkun fuq livell lokali. F'New York aħna stidinna l-NGOs kemm minnaħa tal-ħajti kif ukoll fuq livell internazzjonali u kont burija ħafna li l-NGOs Ewropej kienu dawk li għajmu din il-kwistjoni tas sigurtà tal-bidja f'Ħajti u l-produttività fuq il-post. Jiena nixtieq nindirizza wkoll il-kwistjoni tal-irpar huwa importanti ħafna għaliex mhix kwistjoni ta' xejn hemm ħafna nies li ma jridux jiċċaqalqu minn feqegħdin bħalissa għal numru ta' raġunijiet. Anki jekk il-djar tagħhom huma siguri huma beżana li jerġgħu morru lura għal mħabba trauma li wetqu. U għaliex jiċċaqalqu bħala viċinati sħaħ huma beżana li jitilfu l-aspett soċjali li jżomm kollox flimkien. U għalhekk mhix nuqqas ta' xewqa minnaħa tagħhom hija fenomenu soċjali li jsegwi wara diżastru bħal dan. U għalhekk dan qed ixekkel l-affarijiet biex tassew in nis ikun jistgħu jiċċaqalqu minn żoni perikolużi għal żoni sikuri. Iżda aħna nindirizzaw din bħala priorità nishtiq intem diskors tiegħi bil-domanda tal-sostenibilità fuq medda twila ta' żmien. Hija sostenibilità tal-gvern u anke sostenibilità ambjentali. Jien kelli l-privileġġ li ntir fuq Ħajti eh, u ċili fi żmien ftit ġimgħat. Fuq il-Ħajti kien hemm din hija gżira meqruda kompletament mill-lat ekoloġiku u ovvjament kien hemm distruzzjoni u rridu naraw l-iskala ta' din il-qirda. Iżda fiċ-ċili kien hemm programm ta' tħawil biex ikun hemm stabilizzazzjoni tal-ħamrija u anke stabilizzazzjoni u ħolqien ta' ambjent taħjar U ovvjament di tkun utli għan-nies. U aħna qegħdin naħsbu fuq dawn il tħajjiet fuq medda twila ta' żmien meta nitkellmu dwar iċ-Ċili. Jiena naqbel mal-kollega li għalli dak li qed proponi l-Bank Dinji huwa importanti anke fuq livell istituzzjonali u għal ġestjoni tal-proġetti din hija xi ħaġa li rridu nsegwu. U sana dil-kelma l-sur Pibax. Grazzi. President, membri, s-solt, jekk ikun kunem xewqa waħda minna ħatejt kun li kolli aktar ħin. U għalek mussen kun nistaw wieġeb id-domandi kollha iżda ħana mella l-mu tiegħi biex wieġeb xi wħud minnhom. Jena nemmen li bħala Kommissjoni hija importanti li jkollna l-appoġġ tagħkom. Dan mhux każ fejn ikun hemm tensjoni għal Kummissjoni, iżda rridu soċjetà kollha biex ikun hemm rikostruzzjoni u dan kien sforz ewlieni tal-Komunità Ewropea għalek kienem evalwazzjoni internazjonali li seħ fuq il-post tejjiet tal-gvern dawn ġew diskussi mal-NGOs kienem ċertu appoġġ, approvazzjonijiet kien hemm il-Kommissjoni li tikkoordina l-sistema kollha u aħna qed naħdmu għabbażi ta' dan fuq sisin b'saħħithom. Fir-rigward l-impenn min-naħa tal-Unjoni Ewropea aħna għandna impenn politiku u aħna rridu issa nimxu mal-wedit tagħna. Fir-rigward id-drittijiet tal-proprjetà aħna qed naħdmu fuq dan u dik hija waħda mill-elementi li ħanerġa' nsemmi. Ħanaħdmu fuq dan lan iżda xorta waħda jista' jkun hemm sogri dawn jistgħu jiġu mill-proċess politiku tal-appartenenza għaliex l-isforzi ta' rikostruzzjoni jistgħu nżammu biss jekk il-proċess politiku jappoġġa l-iżvilupp fuq medda twila ta' żmien u fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċittadini jkollu fiduċja fihom. Iżda aħna rridu nappoġġaw il-soċjetà politika tal-Ħajti biex dan ikun jistgħu wettquh u jkunu ta' suċċess. Fir-rigward trasparenza tal-proċess, il-sistema ta' donaturi kienet ċara u kienet imsaħħa b'ħafna trasparenza u l-proċess tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed trasparenti biex ikun hemm il-garanziji kollha li l-flejjes jintefqu mhux biss għall-anijiet meħtieġa iżda li jkunu minn fuqha sew b'mod effiċjenti. Fl-aħħar parti jiena nemmen li m'għandniex nissottostimaw l-nies li jaħdmu fuq il-post kemm l-istati membri kif ukoll mill-komunità u anke fil-komunità internazzjonali jiena nixtieq nesprimi l-kondoljanzi tal-familji lil dawk kollha li sfaw vitmi biex jippruvaw jibnu mill ġdid il-ħajti. Huma provaw jagħmlu l-almu tagħna u huma huma l-evidenza li jekk ikun hemm organizzazzjoni tajba tal-programm dan ħajkun ta' suċċess. Grazzi. Grazzi, id-dibattitu huwa mallu u naġġorna l-laqa sa tlieta ta' wolof senar Grazzi. L-ikla tajba.